Signori. Tine, proforikes erotisis, posto simvulio che ti... Mela, l-lum fuq l-agenda tagħna għandna staqsijiet orali u l-Kunsill fuq investiment f'teknoloġiji ta' level baxx ta' karbonju. Nibdew bil-għad il-kelma xur roll. Ħames minuti. Herzlichen Dank, guten Morgen. Frau Präsidentin. Grazie ħafna. President, Kommissarju, Rappresentant tal Consell. Il-raġuni li għamilt il-mistoqsija hija li